Taw biex ikun hemm il-prosperità fl-Irlanda wkoll. Grazzi ħafna. Vice Presidente. Grazzi President, Sur Komissarju, Issa għalaqna il-dibattitu. Ser naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda l-istat tas sistema Ewropea tal-Azil wara d-deċiżjoni reċenti tal-Qorti Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem. Il-Kummissarju Cecilia Malmström. Xtiq, natija merħba. Fosna unek. Signore Commissario, le ho dato la parola. Ho dato il microfono, Commissario. Honorable members, The ruling of the 21st of uh, January by the Membri, l-sentenza tal-21 ta' jannar mill-Qorti Ewropea tal-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-Greċja kontra il-Belġu u rrid li l-Unjoni Ewropea trid tistabilixxi sistema tal-ażil komuni. Aħna rridu nappoġġaw l-Istati membri biex huma jkunu jistgħu jkunu konformi mad-dmir tagħhom biex jagħtu protezzjoni internazzjonali xir għal kummissjoni dejjem qalet li fl-applikazzjoni tal-laki u regolament Dublin dawn huma elementi importanti marbuta mal-għażil l-Istati membri dejjem għandhom l-obbligu li jiżguraw l-ħarsin ta' drittijiet fundamentali u l-qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem fakret dan il-prinċipju, is-sentenza ma taffetwax il-prinċipji marbuta ma tħaddim tas sistema ta' Dublin illi jistgħu jgħinu u jgħidu li ma stati membri huma responsabbli biex eżaminaw applikazzjoni tal-azil li għatu eċċess effettiv għad determinazzjoni tal-istatus ta' refugġat u jevitaw li jkun hemm abbuż permezz ta' applikazzjonijiet multipli. Iżda, l-evalwazzjoni li għamlet il-Kommissjoni tal-sistema ta' Dublin uriet li hemm marġni għal titjib l 2008 għal-Kommissjoni proponiet regolament ta' Dublin irrevedut biex aħna nimlew il-vojt li hemm u nkunu nistgħu nollu l-istenders ta' ħarsin għall-applikanti tal-azil u koll intejbu l-effiċenza ta' sistema ta' Dublin biex minna jibbenefikaw l-istati membrina nilqa l-appoċ b'saħħtu tal-Parlament Ewropew għal proposta tal kummissjoni nistieden il-Kunsill u l-Parlament Ewropew biex jaħdmu flimkien biex jilħu kompromessi bilanċat li jkun jista' jtejjeb ir-regolament 2 ta' Dublin. Kompliment pal dan jista' jinkludi wkoll mekkaniżmu ta' emerġenza għas sospensjoni ta' trasferimenti jekk ikun hemm sitwazzjoni ta' pressjoni eċċezzjonali fuq is-sistema ta' l-ażil. Din għandha tkun l-aħħar miżura possibbli. Dan jista' jagħti soluzzjoni komprensiva għal każijiet li llum nitrattawhom b'mod b'ċertu diskrezzjoni biex aħna ngħinu ħalli jkun hemm fiduċja u appoġġ ġenerali bejn l-imsieħba ta' Dublin. Il-Kummissjoni ilha taf illi hemm djufijiet fis-sistema Griega minħabba illi hemm flussi migratorji differenti fit-territorju tal-Greċja u nuqqas ta' sistema ta' ażil. Is-sistema li hemm ma taħdimx tajjeb. U aħna diġà ħadna passi biex intejbu dan bdejna proċeduri ta' gsur f'Novembru 2009 u tkellimna dwar tħassib marbuta ma' ċertu dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni Ewropea l-Greċja komitet ruħa biex tirriforma s-sistema tagħha ta' pjantazzjoni fawissu tal-sena l-oħra. Tkellmet dwar miżuri fuq medda twila ta' żmien u miżuri fuq medda medja ta' żmien u diġà kien hemm xi titjib minn dak iż-żmien il-Kummissjoni issa daħlet penjat ruħa fi sforzi sostanzjali flimkien ma' Greċja, Stati Membri, oħra UNHCR u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea dan l-appoġġ jaqat assistenza pratika u finanzjarja għal riforma tas sistema tal-azil maniġjar tal-frontieri u tar-ritorn u użi użu effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni Ewropea li maniġjar tal-migrazzjoni f'kol kooperazzjoni aħjar mal-pajjiżi ġirien fosthom il-Turkija. Nixtieq ntem billi ngħid l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq id-dinjità id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat ta' dritt u l-rispett ta' drittijiet fundamentali. L-azil huwa wieħed mid-drittijiet tal-bniedem u l-Unjoni Ewropea hija impenjata illi tħarsu u tippromovih u għalhekk irridu naħdmu lejn sistema ta' azil komuni li tkun waħda li taħdem tajjeb biex aħna nkunu nistgħu nħadnu drittijiet tal-bniedem bħala waħda mill-iktar pilastri importanti tal-ġustizzja, is-sigurtà u l-libertà. Issa għal żewġ minuti l-Onervili Weber. Komissarju. Il-politika ta' migrazzjoni huwa suġġett fuq għaliex qegħdin naraw x'qed jiġri f'Lampedusa. L-ewwel nett aħna rridu nkunu kburin b'dak li żviluppat l-Unjoni Ewropea u żviluppajna standards komuni dwar kif il-proċeduri irridu użati kif nitrattaw il-minorenni, il-familji bit-tfal. Dan huwa qasam illi joffri saħħa għal dawk li huma persegwitati. Imma l-iktar importanti mhumiex il-karti li naħdmu fuqhom fil-Parlament, fil-Kunsill u Kummissjoni, imma dak li jiġri fil-prattika, dak li jiġri lin-nies rajna li fil-Greċja, il-Greċja u l-Belġu ġew maħuda qudiem il-qorti għaliex huma mhumiex qed jimplementaw il leġiżlazzjoni attwali bl-aħjar mod u għalhekk rajna l-eżekuzzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-implementazzjoni mhumiex tajbin hawnhekk għalhekk apparti pjani ta' azzjoni rridu progress aktar maġel. Irridu nkunu nistgħu nimplementaw bl-aħjar mod l-standards u niżguraw li jkun hemm konformità mal l-standards fl-Ewropa. Fil-każ tal-Greċja jien nixtieq ngħid li hemmhekk għandna frontiera il-li suppost kellha tkun waħda sigura fuq iż-żewġ naħat jiena disappuntat bil-mod ta' kif l-imsieħba ta' torok tagħna qegħdin iġibu ruhom għandna ftehim magħhom iżda sfortunatament huma mhux qed jagħmlu daqskemm għandhom jagħmlu meta jsiru membri, jekk iridu jsiru membri fl-Unjoni Ewropea. Irridu ngħinu bil-Fond ta' Refuġjati Ewropew, irridu ngħinu permess ta' Frontex l-Aġenzija bajnuna prattika. Diġà tajna jnuna prattika lill Greċja u diġa ser natu kol lajnuna l-gżira tal-Lampedusa. Neħtieġu solidarjetà Ewropea issa aktar minn qatt qabel. Grazzi Onorevoli Weber. Issi l-Onorevoli Lambrinidis sal-minuta. President, kif rajna mid-deċiżjoni li ħadet il-qorti, aħna il-kol inqbadna f'Dublin 2 minħabba il-distribuzzjoni tal-pis illi hija waħda mhux ugwali qegħdin nilabbu din il-logħba ta' ping pong qegħdin nakkużaw lil xulxin u għanna dawn l-imsikjen refugġati illi inqabdu bej il-basla u oċri ta' il-Greċja tirċifi 90% tal-immigranti u dawk li qed inifittxu għazi fl-Unjoni Ewropea u qed naraw li situazzjoni sitwazzjoni hija simili issa fl-Italja wkoll. Tistgħu tibqgħu tgħidu li din hija problema tal-Greċja, ta' Malta, problema tal-Taljani, tal-Ispanjoli, le ma' din hija problema ta' kulħadd. Inqas ta' politika esterna jew kol kwistjoni Ewropea. sena l-oħra pajjiżi seta' jagħmel ħafna progress biex tejjeb is-sitwazzjoni marbuta mal azil iżda din ma kienieċ biżejjed ovvjament. Id-Dublin il-ġdid irid iwaqqaf dawn il-flussi. Irridu niżguraw li kunem hemm solidarjetà bejn l-istati membri. Dinja xi ħaġa li qed jappella li għall parlament aħna ma rridux illi ċertu pajjiżi fil-Kunsill ikomplu joqogħdu jagħmluha ta' Ponzju Pilatu u jaħslu jdejhom minn din il-ħaġa kollha. Grazzi sul Lambrinidis issa l-Onorevoli Mas Fikstrom għal minuta u nofs. Grazzi President. Jidher biċ-ċar illi wara dak illi ġistabilit mill milli si HR il-pajjiżi tal-Greċja u tal-Belġu ġew ikkundannati għaliex huma ma bl-aħjar mod is-sitwazzjoni ta' persuna mill-Afganistan u dan mhuwiex każ iżolat. Bħala rapporter tal-Parlament ta' reviżjoni ta' regolament ta' Dublin jiena favur din is-sentenza għaliex tinturi biċ-ċar illi l-istati membri kollha irridu jevitaw illi ikunem nies illi jaġaw jintbatu il-Greċja sakemm ma s-sitwazzjoni tiċċara sruħa dan juri illi hemm bżonn ta' solidarjetà fuq livell Ewropew, hemm bżonn ta' sistema ta' żil fl-2012. U għalhekk irridu nerfaw responsabilità illi ngħinu il-xurxin. Jiena nixtieq nkun naf il-Kummissjoni jekk wara din is-sentenza jisser tinbidel il-pożizzjoni tagħha fir-rigward tal-regolament ta' Dublin. Jiena wkoll nixtieq inkun naf xi ħaġa marbuta mal-istatistika. Fuq xiex qed tibbażaw ruħkom biex intom tibatu lura dawn il-pajjiżi fi stat ieħor. Il-Parlament għandu pożizzjoni ċara ħafna fir-rigward ta' dan ir-regolament. Issa qed nistennew li jkun hemm mekkaniżmu ta' solidarjetà u drittijiet tal-minorenni u serja sħiħa ta' liġijiet marbuta wkoll mar-rikors fil-qorti. Iżda aħna rridu illi jkun hemm kollaborazzjoni tajba. Grazzi issa l-Onorevoli Sargentini għal żewġ minuti. Grazzi President. Il-mistoqsija hawnhekk hija issa ġala darba l-Qorti ta' Strasburgu qalet illi dawk li qed ifittxu l-ażil ma jistgħux jintbagħtu lura l-Greċja. Il-Ministru tal-Ġustizzja Olandiż kellha tweġiba. Qalet illi aħna ser ngħinuhom mill-Griegi biex huma jagħmlu monitoraġġ tal-frontieri tagħhom jagħmlu monitoraġġ aħjar biex iwaffqu sistema ta' ażil. Mbagħad aħna nkunu nistgħu nibatu il-persuni fil-Greċja għal darboħra, imma ovvjament din mhix l-aħjar tweġiba għaliex f'din il-Kamra il-partiti kollha qalu illi hemm bżonn ta' klawżola ta' solidarjetà fis-sistema ta' Dublin. Jekk dan ma jiġrix pajjiżi tal- naħa tisfel ser isibuha diffiċli, ser ikollhom biċċa xogħol aktar diffiċli specialment meta qabel ma' pajjiżi bħal tiegħi li jinsabu fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa li ma jarawx daqshekk ammont kbir ta' immigranti. Kummissarju, tistgħu taħdmu għatih biex intom tagħmlu monitoraġġ tal-frontieri tagħkom, iżda wkoll tridu tejju għal dak li mintomx tistennew iser jiġri. Is-sistema ta' Dublin falliet. Meta ser naraw xi ċaqliq biex tittejjeb is-sistema ta' Dublin? Intom taqblu l-pajjiżi tan-naħa ta' fuq issa ser jiġu mġela biex juru ċertu solidarjetà jien nixtieq l-opinjoni tiegħek dwar is-sentenza tal-qorti ta' Strasburg kull ġimgħa l-oħra illi qalet li żieda ta' tal-każijiet 39 każ zdidu ber 4000 fil-mija f'dawn l-aħħar snin għaliex in-nies qegħdin juru jaraw li Dublin mhix qed taħdem. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid hija fil każ bejn il-Greċja u l gvern Belġan urrit il-ħtija inatat lill gvern tal-Belġu huma kienu traskurati huma dawk li kellhom iħallsu l-akbar kumpens. U għalhekk meta ser naraw it titji fil-proċedura ta' Dublin biex in-nies ma jkunux esposti għal trattament diżuman bħal dan. Sinjura Sargentini. Is-sur Mallena taħt il-blue card taħt il-proċedura blue card jissu jgħamilek mistoqsija inti l-estal li twieġeb din il-mistoqsija Mr. Madlena. għak joġbok. Grazzi, Sur President. Signora Sargentini, għalix ma tgħidx illi Turkija qed tagħmel żbala se tħalli dawn in-nies jidħlu fil-Greċja għaliex ma tgħidx illi l-leġiżlazzjoni komplikata tal-Ewropa marbuta mal lażil qed tiġi abbużata minn nies illi qed jagħmlu kontrabandu u qegħdin jabbużaw mis-sistema tagħna hekk komplikata għaliex dan ma tgħidux. Tista' twieġeb, Sinjor Sargentini, grazzi sur President tal-li tajt l-opportunità li nwieġeb għal din il-mistoqsija. Jiena naħseb illi inti l-ewwel nett trid tħares fil-mera. L-Ewropa trid ittejjeb is-sistema tagħha stess sakemm aħna ma nkunux lesti li ngħinu lill Greċja biex eh, jindirizzaw il dawn in-nies li qegħdin ifittxu għażil. Jekk inħalluhom għar-rashom biex jiddeċidu huma ma nistgħux nagħtu l-ħtija lil ħaddieħor jiena naqbel sur Madlena illi min jgħat tiddaħħal in-nies mod illegali dawn iridu jiġu arrestati u għandna nistabilixxu sistema deċenti tal azil fit-Turkija wkoll sistema li tirrikonoxxi refugjati politiċi illi ma jiġux mill-Unjoni ma jiġu minn ximkien ieħor, iżda l-ewwel irridu inħarsu lejn il-mera u naraw x'inhu huma responsabiltajiet tagħna. Grazzi. Ser inkomplu bil-kelliem għalim jislu nirevoli kirku pal-minuta u nofs. Kummissarju, jidher biċċari li għandna sistema illi hija falluta. Dak li huwa biċċar huwa l-Qorti Ewropea u dik ta' Strasburg huma konflitt. M'għandniex sitwazzjoni fejn il-liġi qed tiġi implementata imma qed tiġi interpretata b'mod ġdid jiena nemmen il l-Unjoni Ewropea għandha l-aħjar għodot biex tindirizza din l-isfida. Għandha sistema li mhix waħda ta' dittatorjat u mhix permezz tal-regoli morali min-naħa tal-qorti Ewropea imma hemm bżonn ta' solidarjetà komunikazzjoni fost il-ġirien Ewropej. Aħna irridu nkun nafu li kull pis illi jkun hemm f'pajjiż partikolari jgħaddi għal pajjiż ieħor. Ovvjament aħna għandna dmir lejn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea u lejn nies li qed ifittxu ħajja aktar sigura. Iżda din l-aħħar sentenza tal-qorti turi li hemm problema li hija relazzjoni bil-Qorti Ewropea Leġislaturi Ewropej u l-Istati Membri u l-kontroll tal-frontieri tagħhom stess. Jien nixtieq inkun naf kif ser tindirizza dawn il-kwistjonijiet il kummissjoni fuq medda twila ta' żmien. Tistgħu tiżgurawna illi intom mhux ser toħolqu aktar leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea illi żgur fil-ġejjieni ser tmur kontri għal qorti Ewropea. Iżda kif tistgħu tappoġġaw b'mod effettiv lil Greċja u stati membri oħra illi bħalissa qegħdin ikollhom isofru piżijiet kbar bħal dawn. Grazzi Onorevoli Kirkop, issa l-Onorevoli De Jong għal minuta. Grazzi President. L-ewwel nett ringrazzjament. U appoġġ lejn il-Kummissarju Malmström hija ġimgħa l-oħra qalet l-istati membri biex jibdew jaħdmu dwar dan il-pakkett ta' ażil għaliex dan mhuwiex xi menu li wieħed jista' jagħżel minnu. L-influss ta' refuġati mit-Tunezija juru juri li għandna din il-problema. L-Italja għandha problema kbira fir-rigward ta' dan. Jekk l-istati membri ħajoqogħdu dejjem fuq żaqhom u jħarsu biss il-Qorti Ewropea ser tikkonkludi illi l-applikazzjoni tal-azil fl-Italja erdu jiġu sospiżi dan ġara fil-Greċja u għalhekk kulħadd huwa interessat fil-rigward ta' din l-emerġenza. Hemm bżonn ta' ftemijiet vinkolanti, jridu nilħquhom malajr kemm jista' jkun dwar mod uman kif aħna nistgħu nilqgħu lill-immigranti. Jien nixtieq nisma' minna tal-Kummissjoni Ewropea dwar kif membri tal-Parlament Ewropew li huma mħasba kif dawn jistgħu jgħinu biex l-istati membri jieħdu l-azzjoni meħtieġa. L-Onorevoli Madlena Ramnu nofs. Grazzi President. Għandar boħra issa rridu nirranġaw it-taħwida li daħlu fija l-Greċja diġa jom biljuni ta' euro biex eh, nsalvawhom u issa 3000 persuni li qed fitxu għażil, ma nistgħux l lura. Sur President, aħna ma rridwhomx l-Olanda għandha biżejjed problemi biex tindirizza. Aħna qed nindirizzaw il-falliment tal-immigrazzjoni fil luzjoni multikulturali. Ma rridux iktar immigranti l-Unjoni Ewropea teħtieġ politika ta' migrazzjoni aktar b'saħħitha għaliex L-Unjoni Ewropea, jekk nibqgħu sejrin hekk tista' sejjaħ li l annifisa jura ejbja. Irridu nibdew. Irridu nibnu ħajt biex aħna nibatu lura il-migranti mill-Turkija. Irridu nikkastigaw lit turkija għaliex qed ħalli lin nies biex qed ħallihom jgħaddu u jmorru l-Greċja b'dan il-mod, ovvjament din il-proċedura trid tkun waħda aktar disċiplinata, 99% ta' nies qed ifittxu għażil mhumiex nies li qed ifittxu fl-għażil, imma huma nies li qed jittantaw xortihom u jieħdu vantaġġ mis-sistema tal-għażil. Issa l-Onorevoli Papa Nikolaw għal minuta u nofs. Grazzi tassew, President biex inkompli ma dan id-dibattitu jiena nixtieq nagħmel dan is-suġġeriment li ġej minħabba il-problemi li qed jiffaċċjaw il-pajjiżi tal-Mediterran fit-Tramuntana u fin-nofsinhar u jekk nassumu li xi nies mill naħa tisfel tal-Mediterran ikunu jixtiequ jiġu fl-Ewropa l-futur aħjar, mara kollox ma nix fejn nassuma li xuma għalhekk imorru fl-Lampedusa pereżempju biex jisibu ħajja aħjar hemm min qed jipprova jgħaddi mit-Turkija biex jasal il-Greċja. dan minħabba f'temmiet li diġa jeżistu pereżempju mat Turkija dwar kwistjonijiet marbuta mal-viża jew qed jgħaddu minn Malta jew minn Spanja jew mill-Portugal. Issa, uħut minn dawn ser ikun qed jitolbu għall ażil U saħna ser ikun qed napplikaw Dublin tnejn biex dan nagħmluh. U għalhekk jekk aħna għandna persuna li qed fittex l-ażil, mbagħad ser ikun sentenzi tal-qorti illi qed joħorġu mill-rati nazzjonali u kol sar ikonna kustjoniet illi jaddu għand il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Naħseb rridu nkunu konsistenti fl-approċċ tagħna fir-rigward ta' dan, inti qed tgħid illi hemm ċertu nies illi ma jistħoqilhomx illi jingħataw l-ażil, iżda xorta neħtieġu proċeduri xierqa li jiġu applikati n-nies illi deħlin mit-Turkija u mbagħad jintbatu lura lejn it-Turkija. Spiss idumu sentejn jew tlieta ħames snin kollox sakemm ma ssir xi ħaġa fil-konfront tagħhom u għalhekk aħna rridu narfu illi aħna ninsabu f'sitwazzjoni ta' kriżi. In-nies illi ilhom hawnhekk mill-2006-2007 li sa qed jintbatu lejn it-Turkija u għalhekk jidhirli illi aħna rridu narfu realtajiet ta' din il-problema. Issa l-Onorevoli Silvi Gulan għal żewġ minuti u nofs. Grazzi tassew l ewwel net, naħseb li dejjem u għawtli li niftakru fl impenni li kienem u kol fil-2008 fuq il-patta azilu migrazzjoni u Hemmhekk rajna li ridna nieħdu inizjattivi ġodda biex intejbu l-proċedura ta' azil u tkun tajja pal unjoni Ewropea. Jiġifieri wara din il-weda il-proposta tal-Kummissjoni sa tiġi negozjati u aħna rridu nkunu nafu ninnotaw li din is-sistema ta' azil Ewropew u il-proċess ta' armonizzazzjoni għadhom ma bidiex u id-deċiżjoni mill-qorti ta' li CJ hija punt kruċjali u ta' bilħaq qed ikollha effett fuq il- sistema ta' azil tal-Greċja. U dan huwa sinjal importanti ħafna eh, rigward riformi li jridu jsiru fil-sistema ta' azil Ewropea. Però rigward is-sistema speċifika naħseb li s-sistema ta' azil Ewropew għandha tiġi reveduta u anki xem fil-pilastri u anki sistema ta' Dublin. Din hija l-bażi. Dan ifisser li dan dawn id-deċiżjoni dwar l-azil huma ekwivalenti fost l-Unjoni Ewropea u l-inġustizzja għadha tinħola għal min qed ifittex għażil kif ukoll l-istati membri minħabba dan il-prinċipju. Wara din id-deċiżjoni, azzjoni ċara tittieħed mill-aktar fis fil-waqt li nistennew għal sistema ta' għażil operattiv fil-Greċja. Aħna rridu nużaw l-klawżoli ta' sigurtà biex jippermettu lil Greċja ħalli tħares lejn it-talbi tal-għażil mill-ġdid dawn ridu jżommu mal-deċiżjonijiet u din hija katalista biex ikun hemm reviżjoni ta' regolament ta' Dublin u narmonizzaw bot naħjar. Naħseb li f'dal istadju aħna tkellimna dwar il-mekkaniżmu ta' sospensjoni. U dan id-deċiżjoni mill-qorti din qed tixħet iktar dawn fuq is-solidarjetà Ewropea x'inhi fil-prattika ġifieri din id-deċiżjoni qed tgħid li aħna nisaw innidu mill-ġdid fuq klawżola ta' sospensjoni taħt ċertu kundizzjonijiet ċari. Pero barra minn din il-klawzola, pero neħtieġu wkoll Kej jew inkella metodu biex nippermettu tibdiliet fil-regolament ta' Dublin qed jiġi propost minn tal-Kummissjoni rigward il-garanziji li jistgħu jiġu provduti minn dan il-mekkaniżmu fl-aħħar net id-deċiżjoni mill-qorti tippermetti wkoll riflessjoni fuq il-vulnerabilità ta' min daw kollha li tifiċċu l-ażil nagħmlu wkoll possibbli biex dawn, dawn li qed ifittxu għażil jagħmlu appell kontra deċizjoni li jistgħu jittieħdu għabbażi ta' regolament ta' Dublin. Preżentament jidher li hemm ħafna eh, linji homor ta' demarkazzjoni għal dak li qed jagħmel ir-regolament ta' Dublin. Ġifieri noħorġu b'approċċ sostenibbli u tajjeb u fejn il-pis kollu jinqasam. Issa Sinjura Hirsch għal Mewtown Offs. Grazzi tassew sur President, Kommissarju, Hawnhekk aħna din nitkellmu dwar deċiżjoni tal Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u dak li għandu x'jaqsam ukoll mal-Belġju. Però kull stat membru fl-Unjoni Ewropea huwa affettwat u l-Ġermanja ukoll ħadet deċiżjoni li min qed ifittex l-ażil m'għandhomx jinbatu lura fil-Greċja. Il-mistoqsija li aħna rridu nagħmlu bħalissa li il-mistoqsija li għamnet kollega tagħna ġifri jrid ikollna regoli għabbazati dwar dan, ġifri dinja waħda mill-possibiltajiet. U ma jien bħala liberali nilqa din il-kwistjoni, rridu nassikuraw li jkun hemm dritt tal-azil u dan għandu jkomplu biex jeżisti fil-bażi adattata. Però dan ifisser ukoll li kull min qed ifittex l-azil jingħata l-opportunità ta' proċedura adegwata, korretta. Jista' jkun hemm noqqas ta' solidarjetà, però il-pajjiżi mhux pajis wieħed iġor il-peace. jista' jkun ikun hemm pajjiżi li jintlaqtu b'sorpriża bħal kif rajna kif ġara fil-Lampedusa. Per din is-sitwazzjoni preżenti, sitwazzjoni preżenti li l-awtoritajiet ma jistgħux jittrattaw magħhom waħedhom. Mbagħad kien hemm liberalizzazzjoni u kien hemm flus kbir fil-Kosovo, mbagħad ħafna nismaru l-Ġermanja. Jiġifieri ma nistawx eh, nitratta ma daw il-proċeduri mill-aktar fiż dan ifisser li jekk il-dritt tal azili għandu jinżam fil-ġejjin aħna jrid ikollna u naħdmu fi spiritu ta' solidarjetà meta niġi biex nimplementaw dan kollu u nemmen li id-Dublin tnej ma jistax jibqa' jeżisti kif inhu bħal eżentament. Grazzi tas-sew sa nagħti l-kelma lis-Sinjur Romero Lopez. Grazzi tas-sew, grazzi Sur President, Sinjuri. B'din il-persuna li edha wara din id-deċizjoni li teħdet mill-qorti tal ġustizzja da kien Afrikan u ma kienx vittma ta' traffikar tal-bnedmin. Però ħareġ mill kien hemm kwistjoni ta' konvenzjoni ta' Ġeniva dan il-persuna Afgana kienet edha titlob għal azil. però kull ma kien ħajrċivi kien proċedura ta' ħarsien biss. kemm wieħed jista' jistenna biex jiġi protett? Jew biex toħroġ deċiżjoni? Preżentament hemm ħafna każijiet, eluf ta' każijiet kontrastati membri minħabba dewmien, minħabba deċiżjonijiet fuq każijiet ta' dritti tal-bniedem, jew inkella każijiet ta' min qed ifittex l-ażil. Ħafna minn dawn in-nies jaħarbu mill-gwerra, jaħarbu mill-konflitt u aħna nitratawhom arm il-kriminali jispiċċaw f'ċentri ta' detenzjoni, jistennew għal deċiżjonijiet. U xi drabi jistennew aktar minn seba' xhur bl-ebda dritt ta' proċedura dan hija xi ħaġa umana. Aħseb li aħna stennejna wisq, speċjalment bil-pakket ta' għażin. Dawn huma proċeduri li m'għandhomx l-istess Mhumiex l-istess l-istati membri varjaw minn pajjiż għal ieħor u jvarjaw b'ħafna hemm nuqqas ta' solidarjetà. U dak li qed iwassal la sitwazzjoni li qegħdin naffaċċaw bħalissa għalhekk jien naħseb li għandu jkun hemm kumpens għal dannu morali. Għalfejn għandna namlu kastigi l dawn li qegħdin jaħarbu mill-gwerra u qed nabbużaw anki mill-paċenzja ta' dawn il- l-immigranti. Pero dinja kwistjoni urġenti u rridu nimxu aktar li hemm im Dublin. Grazzi tassew. Issa għanna sinjura Griesbeck. Tittuża l-proċedura Blue Card jew inkella titkun parti minn proċedura ta' Catch DI. Mela darbohra li l-karta bajda tajt il-President. Mela naddu għal proċedura Catch DI nat il-kelma l-Sir Bizuttil. Grazzi Sur President, is-sentenza tal-Qorti Ewropea mhix daqstant kundanna kontra l-Belġju jew il-Greċja daqskemm hija kundanna kontra r regolament ta' Dublin. Għaliex kien proprju r regolament ta' Dublin li ppermetta lill Belġju illi jittrasferixxi lil persuna Afgana lura lejn il-Greċja. U dan mhuwiex sew. Mhuwiex sew li l-pajjiżi tal-frontieri jerfgħu huma u għahedhom il-peace għaliex ejja ngħidu kif inhi il pajjiżi tal fruntiera mhumiex il pulizija jew il gwardjani għal pajjiżi l oħra tal unjoni ewropea. għaldaqstant wara s sentenza tal qorti ewropea issa huwa ċar li meta pajjiż ewropew jitrasferixxi asylum seeker lura lejn pajjiż ieħor ewropew li jkun taħt pressjoni kbira bħalma kienet il greċja f'dak iż żmien dan ikun qiegħed jikser id dritti tal-bniedem u l-konvenzjoni ewropea dwar id dritti tal-bniedem. xi pajjiżi bħal ġermanja u r-renju unit dan diġà rfuh u ssospendew it-trasferimenti però li għandna bżonn huwa li r-regolament ta' dublin jinbidel illum qabel għada. Grazzi. Grazie onorevole Busuttil, la parola all'onorevole Mavro Nicolas. Issa natu l-kelma lil Sur Mavros Nikolas. Grazzi tassew Sur President. Ir-raġuni għalfejn jien nitkellem f'dan id-dibattitu minħabba l-fat li ħadd ma tkellem dwar ċipru u il-problema ta' l-immigrazzjoni li għandna aħna. Din huwa pajjiż żgħar nofs miljun ruħ, U fit-tramuntana tal-pajis tagħna aħna għandna madwar 30-50 persuna li qiegħda taqsam il-frontiera kuljum. Kuljum nerġa' nirrepeti. Aħna m'għandniex eh, ċentri ta' detenzjoni għal min qed ifittex l-ażil. Però il-persuni li qegħdin jitolbu għall-ażil politiku dak il-każ aħna nistgħu naraw li fl-aħħar mill-aħħar il-talba tagħhom hija u fil-każ li ma tkunx nibatuhom lura fil-pajjiż tagħhom, lura minn fejġew. ġew. U skont din it-tip ta' immigrazzjoni, uħut li l-immigrazzjoni teżisti f'ċipru, per ħafna minnkom jinsewa. Grazzi s-sur Mavros, issa il sinjura Weisner. Grazzi tas sur President, Sinjura Kommissarju, ta' bilħaq il-kas li aħna m'għandniex bżonn ħajt biex trattaw din kwistjoni tal azi xaħat stkellem dwar ħajt, u naħseb minn qal ek ma jifimx il-valuri Ewropej li niggarantixxu drittijiet tal-bniedem u jekk xi ħadd qed jaħrab il-pajjiż tiegħu minħabba kwistjoni differenti jew qed jaħrab il-pajjiż tiegħu għal xi raġuni jew oħra u tela fuq dajsa biex jaħrab il-pajjiż tiegħu ma nistgħux neliminawha din il-ħaġa u naraw irridu naraw għalfejn qed isiru dawn l-affarijiet. U anki li il-talbiet tal-azil jiġu segwiti. Ma nistgħux inħalluhom hekk mingħajr assistenza ta' xejn meta jaslu f'pajjiż ġdid bla dubju rridu nejnuhom. Rridu nejnu dawk il-pajjiżi minn fejn jaslu. U ma jfissirx li aħna rridu eh, neliminawhom kollha kemm huma. Aħna bla dubju għandna bżonn immigrati u li jridu jibqgħu fil-pajjiżi tagħna. Għalhekk din hija kwistjoni ta' sens. Grazzi tassew. Issa Sur Molser, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sur President dan ir-riżultat bil-din id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja il-deċiżjoni qed tgħid li trattament ta' dawn ir-refuġjati huma inumani li għaliex deċiżjoni tista' tieħed ħames snin, però anke l-proċeduri jdumu daqshekk fl-Ewropa. Karti eh, falsifikati, is-sistema ta' eżil qed tiġi abbużata u sfruttata. Dawn huma nies li qed jieħdu ċans u qegħdin jabbużaw forsi anke mis-sistema u ma jgħidu l-qed lazi, pero però huma migranti ekonomiċi dak li nistgħu ngħidu li l-Unjoni Ewropea ma tistax tieħu l-immigranti kollha mill-pjata d-dinja ħna din diġà nifqu miljuni ta' flus fuq għajnuna ta' żvilupp, nibatu ħafna flus biex ngħinu demokrazija f'pajjiżi terzi u insegwi wkoll il-Konvenzjoni ta' Ġeniva qed nippruvaw ukoll nitrataw b'mod teġenti ma' meta fittex lażin naraw li jkun hemm regolamenti kif suppost. U għalhekk aħna m'għandniex nisottovalutaw il-proċedura ta' l-azila kif finis, s-surja kolina kjoġbok. Grazzi tassew, Sur President. Il-flussi immigratori kulħadd qed jarhom. Fil-fatt, il-pakkett dwar l-azil għandu jrid jieħu triq differenti fil-Kunsill inizjattiva li qed tiġi appoġġjata mill-Kummissjoni u tkun tista' tirregola dil kwistjoni tant komplessa li niddefinixxu strateġija unitarja u l-suġġett li qed nitrattaw illum qed jafas fuqna eh, kwistjoni biex nevitaw trasferimenti li llum aħna diskutejna. Iva għal ħarsin tal-drittijiet fundamentali u naqdu dan kollu ma daw mal-ħtiġijiet u anki il-ċertezza tar-rekwiżiti dak li għanna bżonnu li mhux li ikolna fajt mhumiex sostenibbli, ġifri nsibu disciplina pożittiva, Sinjura kommissarju, u għafas normativ ċar. U jiena ċert li bil-kontribut tiegħek f'tempi eh, f'żminijiet osra nkunu nistgħu nagħtuhom l-evalwazzjoni tal-Kunsill. Grazie onorevoli Jacolino. Grazie tassew sur Jacolino il sanatu l-kelma sur Messner. Sur Messner. Signor Griesbeck, jgħid il-President, skużawni. Grazzi tassel, Sur President. Il-mistoqsija tiegħi hija waħda ta' malajra għaliex id-dibattitu fil-fatt kien pjuttost sostenibbli, sostantiv. U aħna naħseb il-koll għandna l-istess sebiet nix li lill kummissarju kif i qed tippjana li titratta il- il-ħsib ta' ħajt mibni bejn il-Greċja u ċipru, pero dan huwa biss ħsib, pero naqsam il-ħsib ta' ħafna mill-kollegi tiegħi il-kondizzjoni huma pjuttost diffiċli għal dawk li jinsabu fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Issa l-istati membri wkoll għandhom il-libertà li jaħsbu li jridu anki jekk iridu jibnu bħajt, però aħna nasbu li din ħaġa e, e, mhix realistika. Għax diġà soffrejna kwistjonijiet simili u anke bil-kwistjonijiet ta' ekonomiċi u anke dwar dak li ġara fuq il-gżira ta' Lampedusa u l-Qorti tal-Ġustizzja ta' Drittijiet tal-Bniedem. U anke minn perspettiva strutturali meta nqisu s-sitwazzjoni fil-pajjiż ta' nofsinhar, allura naħseb wasal iż-żmien biex narfu l-urġenza. Ma rridux nirrevedu Dublin u rridu nirrevedu Dublin sabiex aħna nuru solidarjetà u approċċ umanitarju fiħdan l-Unjoni Ewropea u nisna nagħmlu dan biss jekk aħna ikolna dritt ta' għażil ġenwin li jkun aktar urġenti minn qatt qabel. Grazzi ta' sew, Signora Giersbeck, issa biex nalqu il-proċedura KHDI natu il-kelma l-Sul Silvestris. Grazzi ta' sew. Sur President, il-valuri fuq xiex qed tibbaża l-Unjoni Ewropea, id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet fundamentali ma jistawx jiġu diskussi u argumentati deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tiddetermin l-ħtieġa ta' riflessjoni urġenti u anki inizjattivi li jridu jkunu mħeffa u jaħdmu. Din id-deċiżjoni qed timponi l-elaborazzjoni, definizzjoni u l-implementazzjoni ta' strateġija unitarja kif ukoll ta' impen komuni. Il-proċeduri tal-azil għandhom ikunu eh, formati u ma jista' jkun malajr. Il-pajjiżi fuq il-frontiera li qed trattaw ma' emerġenza eżodu li qegħdin iduru lejn dawk il-pajjiżi madwar l-Ewropa kollha u dawn ma jistgħux jiġu trattati mill pajjiżi tal frontira biss, daw ma jistawx jerfgħu responsabilità kollha tal-pisu tal-organizzazzjoni, tal-evażjoni tal-bit ta' għażil ħafna drabi jeħtieġu ħafna ħin u anki valutazzjonijiet qawwija u dan iż-żmien kull darba jaffettwa d-dinjità tal-immigranti li xorta waħda tiġi garantita. Grazzi tas Sur Silvestri mela nagħti l-kelma għal konklużjoni lill onorevoli Sinjura Malmstrom. Jekk jogħġba Kommissarju. Grazzi tassew, grazzi l-daw kolla li kontribwew. Jiena naħseb li din id-deċiżjoni tant interessanti, però ma timminjax il-kum is-sistema ta' Dublin kif bħalissa anzi taħdem diġà illum il-ġurnata indipendentament minn din id-deċiżjoni għandha formulazzjoni li qed tgħid li l-istati membri huma obbligati li jaraw li l-drittijiet fundamentali huma rispettati, però qed tiġbed l-attenzjoni fuq kwistjonijiet importanti u għalhekk aħna rridu nagħmlu riforma ta' konvenzjoni ta' Dublin u għalhekk aħna rridu intejbuha u għalhekk il-Kummissjoni ipproponi t-titjif dan il-qasam u jiena kuntenta li intom qegħdin taħdmu fuq dan kollu għedin taraw u koll iħtieġa biex ikunem mekkanizmu ta' emerġenza dwar dan u aħna nappoġġawkom bisħiħ aħna rridu wkoll inħaffu x-xogħol tagħna biex ikollna sistema ta' eżil komuni u ħafna minnkom qablu dwar dan u aħna kontenti biex xogħol kollu l-qed tagħmlu sabiex niksbu dan u li inkomplu biex xogħol li nappubblikaw ir-rapport u li inħeġġu il-Kunsill biex jibdew bin-negozjati. Hemm ħafna differenzi bejn l-istati membri llum u din mhix ħaġa sostenibbli u fil-Ewropa preżenti valuri komuni, applikazzjoni ta' livelli internazzjonali u konvenzjonijiet komuni ma jistax ikun hemm tant differenzi kbar illum il-ġurnata. Illum in-nies iridu jiġu trattati b'mod deċenti, protezzjoni għall-aktar vulnerabbli jrid ikollna sistemi effiċenti. sabiex biex bekk in-nies ma ma jispiċċawx fid detenzjoni għal xhur jew snin dan hija xaġa vera ta' pisa l-individwu u tiswa ħafna flus għal istati membri għalhekk għal darba oħra nista' biss inħeġġiġkom lilkom il-Kunsill biex tkomplu taħdmu fuq dan issa fuq il-Greċja. Il-Kummissjoni qed tagħmel ħafna biex tgħin il il-gvern Grieg qed jaħdem fuq il-pjantazzjoni huwa pjan ambizzjuż però kien ċar mill bidunja li dan mhux ser issir millu malada hemm problemi li ilhom hemm u aħna din hemm biex nappoġġawhom u minħabba l-fatt li stati membru ma kollha involuti fil-operazzjoni Frontex però taw ukoll assistenza b'modi differenti, teknika, ekonomika, interpreti xorta jider li hemm solidarjetà Ewropea u għalhekk aħna rridu nejnu l Greċja għaliex il-Greċja tinsab taħt pressjoni qawwija u dinja sfida Ewropea wkoll. Il-Greċja qed terfa' responsabiltajiet prinċipali rridu għamlu rridu jagħmlu iktar, però mniex konvinta li l-bini ta' ħajt huwa soluzzjoni għaliex hemm riformi oħra li huma aktar importanti biex wieħed jaħdem u jimxil l hemm ukoll l-Asylum Support Office fil-Belt, il-Valletta Malta u Iġifiri hemm ħafna soluzzjonijiet u sistemi. Jider li għalhekk l-approċċ huwa kostruttiv u aħna finalizzajna il-kwistjonijiet ta' ftejmiet ta' riammissjoni wara 8 snin u naħseb li dan sirġi tettat meta jkollna il-Kunsil il-ġimgħa li ġejja. Fuq iċ-ċifri li Sinjura Vikstrom eh, talbitna, il-ċifri tal-2009 l-2010 kien hemm madwar 16.328 talba biex wieħed jieħu lura Eh, l-immigranti. 12.830 ġew aċċettati, però l-istati membri xorta biss għamlu 2000 eh, u madwar 200 u 2000 talba, ġifir kważi 14%. U għalek nix ringrazzjakom għal darboħra l-appoċi tajtuna għax li qed b'vaketta l-azil għatti leġizlattivi fuq il-mejda mela ejja nkomplu naħdmu fl-imkien il-Kommissjoni, il-Parlament Ewropew u il-Kunsil sabiex namlu dan ix-xogħol mill-aktar fisa biex bekk fl-aħħar net ikonna sistema ta' eżil Ewropea Komuni. Grazie. Grazzi, signor. Grazzi, signor Kummissarju. Issa ngħaddu għal punt li mes miżuri medjati tal-Unjoni Ewropea b'appoġġja l-Italja u stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea li huma affettwati bil-flussi migratorji straordinarji. Naddi l-mikrofonu mal-ewwel il-Kummissarju Cecilia Malmström. Grazzi sur President, onorevoli membri, grazzi ta' dan id-dibattitu fuqtu dwar sitwazzjoni li jistħoq l-attenzjoni kollha tagħna. Il-Kummissjoni qed issegwi is sitwazzjoni